ir-rappreżentanza tal-partijiet interessati jiena nistenna li n-nazzjonalità tad-diretturi wkoll tiġi kkunsidrata rridu naraw il-proċess ta' selezzjoni ta' kandidati huwa fl-interess tal-unjoni kollha li din il-proċedura tkun trasparenti kemm jista' jkun il-proċess tal-ħolqien tal-aġenzija nnifisha huwa essenzjali għall-immaġni tal-Unjoni Ewropea. Il-President tirringrazzja l kelliema is-Sur Marjas. Nalqu bekk il-KGDI. l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġja l-isforz għal paga minima fl-Unjoni Ewropea Irridu nikkontrollaw il-ksuri ta' drittijiet fl-istati membri hemm id-direttiva 17 ta' 99 irridu naraw li nifurzaw dan. Eluf ta' ħaddiema fil-Greċja huma ostaġġi. U qed tgħidulna li rridu waqfu ELA dan huwa kor burokratiku ġdid. qed tippruvaw tneħħu responsabilità mill-istati membri. Ejja ħarsu lejn il-ksurijiet li jsiru ta' kuljum hemmhekk tridu taħdmu. Grazzi, Sinjura Tyson. Mhux l-iktar sitwazzjoni faċli, però jekk jogħġbok jikkonkludi da' dibattitu. Grazzi ħafna. Uh, Madam President, honorable members, as I said before, our proposal for setting up the European Signori. din kienet l-aħħar parti tar riforma leġislattiva illi aħna nedejna sabiex niżguraw mobilità ġusta meta jiena assigurajt dan il-portofol jiena kont naf illi l-mobilità tax-xogħol mhux se tkun iktar parti faċli, però jiena kuntenta illi wara d direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema issa ġejtu mistoqsija sabiex nifutaw fuq dan ir-regolament li huwa pass ieħor importanti sabiex nassiguraw mobilità ġusta fl-Ewropa. Qed naraw il-prinċipju ta' drittijiet tal-ħaddiema f'kuntest iktar mifrux. Sfortunatament il-kolleġislaturi għadhom ma qablux fuq il-modernizzazzjoni proposta tar regoli tas-sigurtà soċjali. Però jiena ċerta li l-pożizzjoni li intom ser tadottaw nhar il-ħamis fl-ewwel qari ser tkun il-bażi għal Eh, adozzjoni ta' malajr wara l-elezzjoni ta' Mejju. Il-miljuni ta' ċittadini li għalihom il-mobilità tal-xogħol hija realtà ta' kuljum u opportunità dawn ser jibbenefikaw minn dawn ir-regoli ta' malajr. Il-libertà tal-moviment kien prinċipju bażi tal-Unjoni Ewropea u għadu llum. Il-moviment ħieles huwa marbut ukoll ma' suq uniku u iżid il-laqda bejn iċ-ċittadini. Irridu nassiguraw li r regoli Ewropej jiġu applikati b'mod ġust. Dawn kienu l prinċipju li mmexxewni fil-proposti dwar il-mobilità tax-xogħol. Dawn il-prinċipji ippermettewna li jkollna riformi leġislattivi appoġġjati minn kulħadd. Dawn il-prinċipji qegħdin ukoll fil-proposta tal-mobilità anzi tal-Aġenzija Ewropea tax-xogħol. Grazzi ħafna, issa Sur Lenars jekk jogħġbok ikkonkludi b'żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-fatt li ħafna daħlu f'dan f'din kamra sabiex ma jitilfux xi tmiem ta' dibattitu jgħid ħafna dwar l-importanza ta' din il-proposta għal dawk li ma kienu xarnek fil-bidu nixtieq ngħidilkom li llum hija ġurnata tajba ħafna qegħdin nistabilixxu Awtorità Ewropea tax-xogħol u billi nagħmlu dan aħna qed nagħmlu pass kruċjali sabiex naslu għal Ewropa verament ġusta u verament soċjali. Irridu il-moviment tal-ħaddiema sabiex nassiguraw verament il-moment ħieles fejn il-ħaddiema huma protetti m'hemmx social dumping, m'hemmx kompetizzjoni ġusta sabiex naslu għal dan kollu jridu nfurzar aħjar tar-regoli Ewropej fil-qassam tal-moviment tal-ħaddiema u din l-awtorità dan li ser tagħmel ser tibda tagħmel dan ta' malajr. Dan din hija kisba importanti ħafna u turi illi l-Unjoni Ewropea tista' twassal riżultati ta' malajr fejn ġarqot liċ ċittadini grazzi lill kummissarju Tyson, lill presidenza Rumena u lill kollegi kollha illi ħadmu flimkien b'mod kostruttiv, mod effiċjenti sabiex naslu riżultati jiena noqgħod fuqkom ilkoll sabiex inkomplu b'dan l-impenn, inkomplu naħdmu flimkien sabiex nassiguraw suċċess fil-futur. Grazzi lil kulħadd tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Bekna l-dibattitu il-vot ser isir dat. Buenos días, señorías. Il-wara nofsinhar tajb lil kulħadd, sinjuri. Mela, qabel ma nibdew ma ngħaddu għal-voti nixtieq eh, ngħid eh, xi ħaġa biex eh, nilqa nagħti merħba lil Greta Thunberg. Illum għandna manna mistiedna speċjali fil-gallerija ta' fuq m'hemmx għalfejn introduċuha fil-fatt hija ċittadin żagħżugħa tal-Unjoni Ewropea mill-Iżvezja. Bl-istorja personali tagħha, l-kuraġġ tagħha li dejatu ċarezza tagħha saret simbolu għal fiġlieda kontra t-tibdil klimatiku minħabba l-urġenza u l-ambizzjoni tal-istess tibdil klimatiku. Greta Thunberg. Greta Thunberg. I tafasna aħna li nfasslu politika iżda anki negozji u ċittadini biex nirdupjaw l-isforzi tagħna fil-wiċċ tal-kriżi tal-klima. Il-track record tal-Parlament Ewropew f'din il-leġlatura u rina li aħna naqsmu għandna l-istess idea tal-sejħa l-urġenza ambizzjoni ta' din iż-żagħżugħa Ewropea nistgħu nħarsu lura lejn din leġislatura fejn nafu l-Unjoni Ewropea bdiet fil-direzzjoni irriversibbli fil-gwad tal klima u l-protezzjoni tal-ambjent. Jekk inħarsu lejn l-emissjonijiet mit trasport jew ir-riforma tal-ETS, l-iskema tal-iskambju tal-emissjonijiet, kien il-Parlament illi dejjem kienet l-istituzzjoni li illi resqet l-ogħla livell fl interess tas sostenibilità anki jekk insemmu wkoll li rratifika fi żmien qasir ħafna tal-ftehim ta' Pariġi illi għaddejnieh u ċelebrajna f'din il-Kamra fil-preżenza ta' dak li kien is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda ta' kismin il-Ġeneral Ban Ki-moon. Aħna nafu li dan mhux biżżejjed għandna nagħmlu eh, ħafna iżjed fuq kull livell internazzjonali, Ewropea, nazzjonali, lokali u, loka, u individwali jekk irridu nevitaw il-tisħin il globali iżjed minn 1.5 gradi uh, Celsius u biex nevitaw l-erda li tiġi b'dan. Il-leġlatura li jmiss se jkun essenzjali i se titkellem fi skambju ta' opinjonijiet fil-Kumitat tal-Envi fis-satej ta' wara nofsinhar f'sessjoni miftuħa l-membri kollha ta' din il-Kamra. Diġà tajna applaus lil Greta Thunberg nasab li ideja tajba li nerġaw natuha merba minn qalbna nilqawha Greta. El señor Proust, el señor Proust pidió la palabra. Sir Proust, jitkellem. President, kollegi, il il-Franċiżi, il-Pariġini, il ħarġitinna qalbna meta rajna naraw il-Katedral ta' Notre Dame jinħaraq għannom ta' delegazzjoni Franċiża u anki għannom ta' kom ċert. Nixtieq nesprimi is-soba fuq mħabba dan il-katastrofi. Teżor tal-patrimonju ta' Franza l-inqerad. Il-kultura Ewropea inħarqet il-bireħ. Parti minna l-inħarqet għannom ta' eh, dawk li kienu emmek jġildru kontra n-nar, dawk li, verament għamlu ħidma tajba Franza u l-Franċiżi se jibqaw soda em, em, meta faċjat minn din l-avveniment drammatiku. Jina nishtiq nirringrazzjakom kollegi il-mod ta' kif intom qed tappoġġjaw il-Franza meta aħna eh, naraw xi ħaġa tal-patrimonju tal-wirt tagħna tin inqeret, ikun qed tinqer xi ħaġa mill-kultura tagħna kollha. Kull persuna se e, iġġor il-responsabilta u aħna wkoll se nippruvaw naraw li natu s-sem tagħna biex jerġa' jerġa' jinbena dan il-katedral. Grazzi. Señor Cavada. Senjor Kavar. Merci, Monsieur le President. Grazie ħafna, Sur President. Jena u kol xtaqt nżid xaħġa, 15 sekonda fl-1063 eh, dak iż-żmien il-xogħol tal-ġebel u tal-linjam eh, kien hemm nies ġew minn kull pajjiż li kienu speċjalizzati mill-Ġermanja, minn Franza, mit-Tramuntana, kulħadd ġi eh, Pariġi biex jagħti semu dan u dan nistgħu nqabluh mal-proġett Ewropew. Imma President, dak li xtiq ngħid jiena huwa inti ħtartni ma' Sur Karimu Sinjura Delvo u Sur Baldaska ma' Stalka responsabbli mill-Kumitat tal-Etika. Aħna kellna ħafna pressjoni. Kien hemm lobby ukoll fl-istituzzjoni tagħna. Nishtiq infakkar Sur President li meta nivvotaw fuq id-direttiva ta' drittijiet tal-awtur settur biex insemmi eh, eżempju wieħed. Il-lobbies preżenti fl-istituzzjonijiet tagħna u fil-Parlament Ewropew anki fil-fazi interistituzzjonali hemm kienu u ma kienx postom. Għalhekk jiena nixtieq li l-Parlament li ġej warajna meta qegħdin ngħidulhom dawn l-affarijiet hemm bżonn intu ngħidulhom li għandhom l-obbligu biex issaħħu ir-regoli biex jagħmlu pressjoni kontra jiffaċċjaw il-lobby, il-lobby li insibuhom jimirħu kullimkien. Grazzi. Grazzi. Passamos alla votazzjones. Mela, naddu għal votazzjoni issa. L-ewwel rapport tal-Sinjura Vikstrom fuq l-Istatistika Komunitarja dwar Migrazzjoni u Protezzjoni Internazzjonali. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Sinjuri han votado se cierra la votación mela nagħlqu l-vot għaddiet 492 favur 109 kontra 35 eżenzjonijiet u għaddiet b'hekk fl-ewwel qari it-tieni rapport tas-sinjura Rossier Iżda, Sinjura Tyson, tixtieq titkellem qabel ma ngħaddu għal-vot. Sinjura. Grazzi ħafna, President. Il-Kummissjoni tappoġġa r rakkomandazzjoni għall Parlament Ewropew biex tagħti l-konsens għal sobija tal-Unjoni Ewropea għal atta Ġinevra. Fil-kontenut però il-pożizzjoni tal-Komissjoni hija differenti minn pożizzjoni tal-Kunsillu tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-possibilità li l-Istati membri kollha kemm huma jissieħbu fil-att ta' Ġinevra eh, minħabba l-kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea f'dan il-każ il-Kummissjoni tixtieq eh, bħala eċċezzjoni waħda nija biss hija lesta taċċetta li f'dan il-każ is-seba' stati membri li kienu partiti għal ftehim tal-Lisbona li ilhom hemm jeċċedu fl-interessi tal-Unjoni Ewropea u bekk nixtieq nirreferi għal diskjerazzjonijiet tal-Kummissjoni li ġew sottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Nirringrazzjakom membri onorevoli. Grazzi ħafna. Signor Tyson, issa ngħaddu għal vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Se cierra la votazione. Vozzjoni maluqa. Għaddit. Rapport ieħor ta' Sinjor Razier, vozzjoni miftuħa, vozzjoni nominali. Se cierra la votazione. Vozzjoni maluqa. għaddit. Għanna staqarija mill-Komissjoni Fozzjoni eh, miftuħa, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Il-Parlament ikonklu um, ehm, eh, id-deċida fl-ewwel qari l rapporta Verradas vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Se cierra la votazione. Votazione maluqa. Għaddit. Informe Forenza. Il-rapport ta' Signor Forenza. Signor Forenza tixtieq titkellem? Grazzi, President. Jiena nixtieq enfasizza l-importanza ta' din ir-rakkomandazzjoni għax il-produzzjoni ta' żejt ta' żebbuġa huwa settur importanti ħafna għall-ekonomiji kollha tal-Ewropa tal-Mediterran fosthom l-Italja, prodott eċċellenti tal-esportazzjoni Ewropea li ntlaqtet sew qed naħseb dwar il-salento fil-li eh, fejn hemm nixfa. Il-Parlament eh, nixtieq li tivvota favur il-ftehim biex l-Unjoni Europea tkompli tikkontribwixxi b'mod attiv għal kooperazzjoni internazzjonali fuq iż-żejt ta' żebbuġ iż-żebbuġ tal-mejda. Iżda ma nistax iżda nikkondanna il-ftehim attwali u nuqqas tal-atti tal istituzzjonijiet oħra il-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea huma suġġetti għal kunsens tal-Parlament u għalhekk nistieden il-Kunsill u l-Kummissjoni biex jinformaw b'mod adekwat il-Parlament speċjalment fil rigward ta' kwalunkwe deċiżjoni li tista' tittieħed fil rigward tal-artiklu 4 tad-deċiżjoni tal-Kunsill. Grazzi. Grazie. Votamos. Votazzjoni nominal. Grazzi. Nivotaw. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Rapport ta' Sir Tarand. Sir Tarand itkellem żewġ minuti. Żewġ minuti biss. Sir Tarand, grazzi ħafna President. Kollegi, jiena naf kem nobodu l-kellima mir-relaturi li illi marru kont illi waqfu l-votazzjoni. Iżda sfortunatament illum għandi obbligu li nispjega id-dilemmi li qed nifaċċawhom. Kulħadd jaf kemm il- il-kem polizija jitħaq meta meta tajdlu xi ċajta, iżda għandna eċezzjoni tal-Repubblika tal-Irlanda hawnhekk fil-mandati u għandna ehm, ħatrit politiċi kollha ehm, u nixtieq nenfasizza li l-Estonja, l-Finlandja u l-Ungerija hawnhekk jiena minix se ngħid li l-politiċi mhumiex huma inkapaċi li jagħmlu xogħol professjonali għal kontrarju eh, l-Onorevoli Maleċis għandha kredenzjali tajbin ħafna biex issir ehm, eh, awditur iżda għal darboħra, iżda l-proċedura mhix trasparenti u bekk indirizza l-Istati membri biex jisimgħu għal sejħiet tal-Parlament ta' dan parlament u tipproponu żewġ kandidati biss biex ikollna ugwaljanza tal-ġeneri u nsegwu l-eżempju tal-Irlanda biex ikollok konkurs konkors eh, taħt l-artiklu 255 eh, fit-Trattat Ewropew. Eżis kollegi rridu nikkonsidraw jekk irridu jkollna membru eh, mill-istati membri kollha kemm huma daqshekk għandna biex niverifikaw illa lix ma nistax nieħdu nagħmlu wieħed wara l-ieħor. Jekk infallu se jkun hemm iżjed nies li huma lesti li jattakaw l-Ewropa. Ivvotaw kif, kif il-relatur iżda żommu f'moħħkom illi il-proċess ta' Rumanija u oħrajn ma kinux skont l-istandards għoljien u l idejat tal-Unjoni Ewropea u il-Polizija fil-fatt jitħaq darba biss meta tajdlu xi ċajta. Grazzi, issa ngħaddu. Eh, votazzjoni sigret issa. Cerramos la votación. Votazione maluqa. Maddiċ. Il-rapport ta' Sir Tarrant oħra ħatra ta' membri tal-Ordi tal-Awturi għal darbohra Iva, Jiena nixtieq biss nfakkar il-kollega li llum qed nivotaw fuq il-proċedura tas-soltu u dan il-diskors ideoloġiku wis ma nix nisimgħu hawnhekk f'dan il-Parlament. B'hekk tridu tiddeċidu fuq il-mertu. Grazzi. Grazzjas. Grazzi ħafna. Votazzjoni miftuħa. Eh, votazzjoni segreta darba oħra il-ħatra tal-Livana Maleġic. Vozzjoni Maluqa. Għaddit. Informe Rosier, accordo per... Il-rapport ta' signora Rosier, il-protezzjoni tal-persuni, il vozzjoni miftuħa, fuq il-155, vozzjoni magħluqa. Għaddit. Istqarrija e, tal-Komissjoni, l-emenda 156, voti favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. Il-Parlament konkluda fuq l-ewwel qari l-rapport ta' Sur Klint sissa il vozzjoni nominali vozzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjoni. Sì. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Iva, tista' titkellem. Eżis kollegi. Jina se se nitlaq eh, f'dan il-parlament wara 15-il sena f'dan il-parlament bekk dawn huma l-aħħar rapporti minn għandi u jiena sibt li fl-esperjenza tiegħi li nistgħu ninaqdu f'dan il-parlament u dan jmur kontra ħafna Kulħadd jista' jaqbel f'dan il-parlament dan imur kontra ħafna mill-parlamenti nazzjonali. Ħafna minnkom terġgħu tiġu eletti insejħilkom biex Ma toqgħodux lura fejn tiġġieldu għall-ideali Ewropej. L-Ewropa ġabitilna l-istat ta' dritt il-paċi u l-prosperità relattiva fl-aħħar 60 sena. Dan għandna dmir lejn il-tfal nepoliti tagħna li l-ideal Ewropea m'għandux ifalli. Għanna nibqgħu maqdin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi il-Parlament ikkonkluda fuq l-ewwel qari Rapport ieħor tal-Sur Clint, vozzjoni miftuħa, vozzjoni miftuħa, vozzjoni magħluqa. Għaddit. Il-Parlament ikkonkluda fl-ewwel qari. Issa rapport ta' Sur Simon, vozzjoni er, miftuħa, nominali vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Vot eh, Parlamenti konkluda fuq l-ewwel qari, rapport ta' Sir Simon, eh, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Eh, Parlamenti konkluda fl-ewwel qari. Rapport ta' Sir Hokmak issa, Vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Sir Hokmak, tista' titkellem. Grazzi ħafna lil kulħadd Min għandi ħaġa fantastika 15 sena hawnhekk ħbieb fantastiċi kollha mill-kull tip eh, politiku anki frontiera nazzjonali u nixtieq nenfasizza li hawnhekk għandna opportunità biex eh, l-Ewropa nsaħħuha ikonna soċjetà miftuħa l kulħadd libera qawwija eh, b'ambjent globali fejn għandna bżonn ta' kooperazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija ħaġa affaxxinanti xi kultant ikonna opinjoni differenti iżda li ħaġa tajba hija li jkollna xogħol xogħol u mira komuni u bekk nirringrazzjakom kollha għal 15 sena vera fantastiċi nittama li bekk kontribuxxejna għal Ewropa iżjed stabbli nittama. Grazzi ħafna. Muchas gracias. Votación nominal. Se abre la votación. Votazione nominali. Fassani miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Eh, Parlament konkluda fuq l-ewwel qari il-rapport tal-Sir Ħokma votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, il-Parlament konkluda l-ewwel qari. Il-rapport ta' Sur Fernandez l-ewwel emenda. Tollu dejkom favur kontra assenzjonijiet għaddit. Il-proposta tal-Komissjoni vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Il-Parlamentu konkluda l-ewwel qari. Karas eh, Perez, issa rapport tagħhom l-emenda 2, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Il-Parlament konkluda l-ewwel qari. Signora Perez, tixtieq titkellem? Merci, Monsieur le Président. Grazie, eh, Sur President. Kont qed nistenna l-vot ta' tielet rapport eh, mal-kollega Hock u Wolfkins. Jiena imma 25 sena dan war l-aħħar rapport tiegħi. Nixtieq nirringrazzjakom kollha dawk li kont kontrihom, dawk li kont eh, magħhom, daw kollha li forsi flimkien sibna l pozizjoni Ewropea nixtieq nirringrazzja lill-interpreti il-funzjonari kollha li jaħdmu hawnhekk u ngħidilkom li jiena se nitlaq dan il-Parlament Ewropew li verament imbidel. Aħna wkoll imbidilna l-Ewropa nbidlet imma dan il-Parlament sar verament il-Parlament taċ ċittadini. Dejjem ngħidu li jisma wis il-dawk li għamlu lobby imma l-Ewropej li kull ma jmorru jizdidu jgħidu li l-Ewropa hija l-ġejjini tagħhom. Dan il-Parlament huwa modern, oriġinali, demokratiku, huwa dak ta' ċittadini u hemm bżonn li jibqa' hekk. Grazzi ħafna. Grazie. Grazie, signora. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Rapport ta' Karis Perez, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni maluqa. Għaddit. Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Il-rapport ta' Karis Perez oħra, vozzjoni miftuħa, vozzjoni nominali, vozzjoni maluqa. Għaddit. Il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Rapport Sir Feber, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni maluqa. Għaddit. Vozzjoni il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Rapport ta' Sir Feber, vozzjoni miftuħa, vozzjoni nominali, vozzjoni maluqa. Il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Il-rapport ta' Sur Calvet Chambon Sur Calvet jixtieq jitkellem. Eh, Signor Lopez, eh, tixtieq titkellem grazzi ħafna. Skont l-artiklu 59 jiena nixtieq nitlob għal votazzjoni proċedurali, votazzjoni nominali fuq l-emendi qabel il ftehim proviżorju dawn l-emendi neħħu eċċezzjoni diskriminatorji fl-applikazzjoni tad direttiva. B'dan il-mod niksbu l-protezzjoni għal ħaddiema kollha, speċjalment dawk illi jinsabu f'sitwazzjoni prekarja ħafna, bħal pereżempju il- sefturi u dawk li jaħdmu fuq l-ibħra u bekk um, votazzjoni proċedura hawnhekk jekk joġobkom. Signora Calvet. Grazie ħafna. Jiena nirrispetta l-intenzjoni eċċellenti tiegħek u anki eh, jiena tal-istess opinjoni wara t-talba eh, din it-talba peress illi għandna eżenzjonijiet li ma stajtx nevitom u laqas nappoġġhom iżda l-ġid tal-xogħol parlamentari u biex ikonna bit eh, test li fi ħafna iżjed minn hekk qed nitolbukom biex tirrispettaw il-bilanċ e, illi e, ksibna u bekk nitlobkom biex tmorru kontra din it-talba. Grazzi ħafna Sur Kalvet. Mela, vozzjoni nominali l-proposta li għandna, Vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Innovazzjoni maddiċ. Mela nafataw fuq l-emenda 134 vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Eh, l istarija tal-Komissjoni eh, tollu dejkom favur, kontra, astenzjoniet. Għaddit. U bekk il-Parlament jikonkludi l-ewwel qari. Sur Calvet jitkellem għandek 30 sekonda, għandek 30 sekonda. et et jamlu li sabotaġġ hawnhekk. F'nofs minuta se niprova ngħid li dan huwa test finali. Dan it-terminu Jiena sen uġibkom, sen nipprometti li neġan nkun hawnhekk, neġan nitla' u nixtieq ningrazzja tim kollu kemm hu anki dawk kontra jew favur u anki l-Sinjura Tyson illi eh, fissat dan is-simbolu fl-Ewropa Soċjali għax din il-versjoni aħħarija hija l-aħjar eh, eh, tifkira li se jkolli f'dan il- din l-istituzzjoni u bekk ngħaddu għal-rapport li jmiss tal-Leners il vozzjoni miftuħa. Vozzjoni eh, nominali, vozzjoni magħluqa issa. Għaddit. Eh, Dikjarazzjoni konġunta 105 eh, er- ollu kon favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Il-Parlament bekk jikkonkludi l-ewwel Ari, il-rapport ta' Surmato, Surmato jishti jitkellem. Grazzi. Xtaqt bisnajt ngħid li ilna tliet snin naħdmu konna laqat għal dan ir rapport u ipprovajt nasal għal ftehim biex naqdu 30 regolament differenti u bekk inħeġġiġkom biex tivvotaw favur il-ftehim huwa fraġli iżda għandu ħafna appoġġ warajh. Grazzi ħafna. Mela, l-artiklu 59, paragrafu 3 tal-359, naħseb il regolamenti naħseb li essenzjali li nmorru l-ura għal-ftejim tal-Komissjoni fl-annes 5, paragrafu 1, jena Jiena għandi imlibsa bil-ilbisi ta' sajjeda fil-Olanda xek naċċettaw il-proposta ta' trialogu sen noqtlu il-familji kif għanni fuq il- fuq l-istampa li qed inżomm fidejja fuq il-pulse fishing dawna jgħixu minn dan it-tip ta' sajt u e, se noqtlu anki tfal tagħhom bil-ġuħ u bekk inħeġġitkom għodu bil-wiqfa. Jekk ġobkom, kollegi tiegħi. No los Dos, cuatro, siete, nueve. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y cuatro.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 Għalhekk il-proposta sul van se nivutaw fuqha nagħmlu idejna Is-Sinjur Rado. Kollegi, hija ħaġa straordinarja li meta naraw vot favur l-ekosistemi, favur il-sajjida, il-voti kienu gbar ħafna l nitlob dan il-parlament li jżom il-weda tijaw għall-ekosistemi u anki għas-sajjida żar kontra l-industrializzazzjoni tas-sajd u s-sajd finanzjarju. Sur Mato. Xtaqt biss ngħid x'inhija l-pożizzjoni tiegħi kontra il-proposta ta' Sur Van Daren. ir sempliċi din l-emenda qed tipprova tara li l-lan ta' dan il-vot jisfa fix xej L-intenzjoni hija biex inwaqfu il-pulse fishing. Għalhekk jiena tal-idea li nivutaw kontri għal-proposta. Mela, nivutaw fuq il-proposta Sur Van der Linden. Nollu jdejna favur kontra astensjonijiet u maddiċ il-proposta. Issa immorru votazzjoni nominali niftaħ votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U taddi mela il-Parlament hekk spiċċa l-ewwel qari. Issa mmorru r-rapport tas Sur Landowski. Għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din dan ir-rapport jaddi u ukoll lesta l-ewwel qari tiegħu il-Parlament. Morru għal rapport ta' Sinjura Grasle. L-amendi 107-110-114-140 nollu jdejna favur kontra stenzjonijiet jaddu. L-emenda numru 5 favur kontra Astenzjonijiet. Ħa nivvutaw b'mod elettroniku. Niftaħ il-vot. Nagħlaq il-votazzjoni. U ma tatix. L-emenda numru 6 favur kontra astenzjonijiet u tgħaddi. L-emenda 111 favur kontra astenzjonijiet tardi. L-emenda 112 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda 113 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda 142 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. u din l-emenda ma taddix l-emenda 142 taqa mela nivutaw fuq il-proposta tal-Kumitat votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u din tgħaddi. Rapport ta' pospisil. Nollu jdejna favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Rapport ta' Grappini. Nollu jdejna favur, kontra, astensjonijiet jaddi l-emendi 62 sa 71 għanna l-votazzjoni nominali fuq il-proposta tal-Kumitat, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U rapport jaddi bekk l-ewwel qari tlesta. Rapport ta' Mamikins, votazzjoni nominali fuq l-emenda 42, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u jaddi. Il-Parlament lesta l-ewwel qari. Is-Sur Mamikins għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna kollegi. Jiena nixtieq nisħaq fuq ir regolamenti li għadna kemm kemm il-lum dawn huma importanti eh, biex aħna nevitaw il-fatt li jkun hemm attakki b'dawn il-bombi li jsiru fid-djar li jiġu magħmuli minn min nies. Kiku kenna restrizzjonijiet fuq dawn il-prekursuri konna u koll irnexxinna nevitaw attakki li diġa saru. Aħna irnexxinna il-prova hija li għandna l-approvazzjoni ta' dokument fil-Kumitat Libe. Mija fil-mija kien hemm votazzjoni unanimu. U nixtieq nirringrazzja il-Shadow Reporters għal eh, verament kooperazzjoni tajba u l-kollegi kollha wkoll għall-istess fattur. Grazzi. Grazzi, issa immorru għal rapport ta' eh, Mezerix L-emenda 77, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u taddi. L-emenda 78, nollu jdejna favur kontra. B'hekk lestejna l-ewwel qari. Issa, rapport ta' Lenners, votazzjoni nominali, l-emenda 360 anzi ftajim 326 votazzjoni miftuħa votazzjoni malu u jaddi. Il-Parlament tilesti bekk l-ewwel qari rapport Melo l-emenda 312 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U dan rapport jgħaddi Parlament lesti l-ewwel qari tiegħu. Rapport Kienge. L-emenda 69, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U tardi. Parlament lesta l-ewwel qari, rapporter titlob biex titkellem. Grazzi ħafna, President. L-adazzjoni ta' dan ir regolament et naraw li il-politika eh, tal-fenom tal-immigrazzjoni edin navvanzaw fuqa. Nirringrazzja rapporter u anki shadows li enuni u bċertu responsabilta rajna li jiġi adottat il-regolament. Nispera li nankunawa leġislatura li ġejja u kol sabiex inkompli dan ix-xogħol li bdejt f'dan il-mandat b'sens kbir ta' responsabilità. Grazzi. Muchas gracias. Siguiente. ħafna. Issa l-aħħar rapport ta' Tun għandek żewġ minuti. Sinjura. Iva, grazzi ħafna. Ħbib kollegi, jiena mhux se nsellmilkom. jien se nkompli niġielet għall unjoni Ewropea b'saħħitha għalhekk nitlobkom tivvutaw favur dan ir-rapport li għandna qudiemna issa għax dan se jipproteġi n-nies eluf ta' ċittadini tal-Europa minn min dawn l-inċidenti ta' traffiku, sistemi ġodda biex niproteġu l-ħajjiet tan-nies. Grazzi tal-li tivutaw eh, favur għal dan it-tamir li se jkun fil-vetturi. Ġifra sigurta fuq il-toroq. Toroq anki ġifiri n-nis li jimxu fit ċiklisti, kullħat rridu għom. Eh, sigurta fuq it-torra huwa eżempju minn ħafna ta' kif l-Unjoni Ewropea edha hemm biex tgħin tħares il-ħajjiet tan-nies permezz ta' kooperazzjoni aħjar u sigurta fuq it-toroq. Eżempju tanġibli ta' kif aħna qegħdin fil-ħajja ta' kuljum naraw titjib biex inħarsu l-ħajjiet tan-nies. U dawk li jridu jitilqu mill-Unjoni Ewropea jistgħu jifmu dan kollu wara li jkun sarilhom id-dannu. Għalhekk aħna gburin b'dak li rnexxilna niksbu. Grazzi. Grazzi. Mela, l-emenda 110, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U tanti, il dikjazzjoni tal-Kumitat 111 favur kontra astensjoniet u tanti. Mela, l-ewwel qari wkoll lest fil parlament Grazzi ħafna.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 u l-ksur ta' liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Aw qiegħed jien. Grazzi, President. Aħna gburin nitkellmu dwar il-suqtana li għandu 500 miljun eh, konsumaturi li dejjem imorru għall-aħjar fil-ħajja tal-lejxin tal-ħajja tagħhom. Imma Meta għandek pajjiżi li ma jimplementawx regoli kif suppost joqdu jispekulaw, ikun qed jagħmlu dan skapitu benefiċċja skapitu ta' oħrajn. Jiena għandi esperjenza ta' kif l-istati membri tagħna jistgħu jimplementaw ir-regoli. U sissa ħafna minnhom suppost talmu kif jagħmlu dan. Imma dejjem ikun tara każi ta' dawk il-pajjiżi li ma japplikax, japplikawx ir-regoli b'mod konsistenti. Jekk iridu prosperità dan irid isir u anki bi spiritu ta' solidarjetà. Dejjem jiġifieri biex is-suq eh, waħdini javvanza. Is-Sinjura Sodrova issa. Grazzi ħafna. Kollegi, Jiena votajt favur dan ir-rapport u din id-direttiva għax l-lan tagħha huwa importanti l-idea hija li nipproteġu lil dawk li jkunu qegħdin jitkellmu fuq ksur ta' liġijiet. Huwa fl-interess tal-pubbliku tal li n-nies ikun hemm min jagħmel dan fl-interess pubbliku biex nipproteġu dawn in-nies li huma whistleblowers imma jista' jkun hawn e, min ikollu konflitt ta' interess leġittimu dawk li li jħaddmu pereżempju tajjeb li dawn ikollhom e, regoli interni sabiex l-impjegati jgħidu li pereżempju hemm ksur ta' dawn ir-regoli. L-SMEs ukoll irridu naraw li ma nikkomplikawlhomx il-ħajja e, ħafna Jiena naqbel ukoll li l ħaddiema qabel joħorġu fil-beraħ b'xi ħaġa ikunu għaddew proċedura interna. Is-sur Ġureski. Grazzi, grazzi ħafna, President. Jiena kieku ma kenniex id-dibattitu tal bieraħ ma konċ kolli għalfejn nitkellem, ma hemm żewġ affarijiet li nkwetawni. nuqqas ta' rispett għad-direttiva dawn il-forzi marġinali li kull ma jridu huwa li jikkomplikaw il-ħajja tan-nies u jippermettu il-kooperazzjonijiet dawn il-kumpaniji l-kbar biex ma jkunu eżentati mill-li jobdu il-regoli. Bżonn ukoll niġġieldu kontra dawk li xandru informazzjoni skorretta um, whistleblowers u kol li mod malizzjuż um, joħorġu bċertu um, affarijiet uh, li ma jkunux minnhom biex jam jġibu iktar dannu, ġifiri noqogħdu attenti. Is-Sur Morella. il-Parlament Ewropew kien ħareġ b'dokument eh, li proteġi ħafna lil whistleblowers imma l-Kunsill irnexxielu verament iġibu kważi fix-xej biex daw il-manuvri tal-whistleblowers ma jisfaw fix-xej qabel joħorġu bil-informazzjoni jridu bil-fors jgħidu lil minu ta' fuqhom Iġifiri, verament, ma hemm protezzjoni ta' xe. Hemm punt kontroversjali ħafna ta' kif wieħed jista' joħroġ b'informazzjoni fil-kas ta' difiża ta' xi pajjiż meta jkun hemm informazzjoni konfidenzjali. Nifmu li, li araw pereżempju xi ġralu Julian Assange jew Duxel Simani dawn ħarġu eh, baħbar biex jgħidu battib kriminali li kienu saru fi meta kien hemm il-gwerra tal-Irak. Ġifiri l-importanti huwa li għandna dan ix-xogħol, xogħol tajjeb li għamilna u xogħol tagħna għamilni ukoll. Sir Mamikins. Sir Mamikins. Thank you, President. Dear colleagues. Uh, Grazie, Sir President Iksur tad-liġi tal-Unjoni huwa element li dawk kontra l-Ewropa kienu jsemmu kontra l-istituzzjonijiet. Ħafna politiċi tal-lemin jgħidu li l-liġi tal-Unjoni mhix perfetta, però kull liġi għandha id-djufijiet, il-ċittadini għandhom ikollhom l-ikbar libertà sabiex jirrapportaw dawn id-djufijiet jekk tixtiequ li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu iktar partiċipat fil-politika Ewropea jridu nagħtuhom l-istrumenti għalhekk aħna li aħna parta mill-Ewropa integrata rridu mmexxu l-ġdida. L-amministrazzjoni ħażina tista' tara f'ħafna differenti f'ħafna sitwazzjoni differenti pereżempju hemm ġestjoni ħażina tal-fondi Ewropej u min jirrapporta għandu jkollu xi garanziji għalhekk jiena kollegi vvvutajt favur grazzi. Grazzi ħafna Sur Hannan. Grazzi ħafna Sur President. Ikun hemm mument fejn tinduna li inti wieħed minn dawk illi ilhom hawnhekk f'dan il-kamra niftakar fil-kastilak meta eh, ġurnalist Ġermanis eh, eh, ġi investigat għaliex kienet eh, kienet jitkellem dwar frodi il-kas fejn kien hemm kontabli illi ġiet sabiex tinvestika l kodijiet tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni telqet lilha flok minn kien qed jagħmel il-frodi. Però hemm il-fema kważi reliġjuża illi ir-riżultat tagħhar jiġġustifika l-affarijiet kollha, però aħna rridu nindirizzaw din il-problema l-ewwel sabiex insolvu il problemi Grazzi ħafna il-kelliem li miss. Grazzi ħafna. Dwar il-frodi u l evazjoni tat-taxxa u l-reati kollha l-oħra. L intkelmu kontrijom għandha tkun xi ħaġa ovvja fil-Ministeru tal-Ġustizzja li jekk l-informaturi jkollhom fiduċja fil-proċedura ovvjament jikxfu ċertu każijiet. Jekkxfu dawk l-attivitajiet li jistgħu jkunu taħsara l-interess pubbliku għall-istituzzjonijiet. U bekk dawn il-problemi jiġu indirizzati ta' malajr. Jistgħu jirrapportaw dawn il-każijiet lill-awtoritajiet. Però bħalissa ħafna nies ikunu imħasba dwar il-konsegwenzi li jista' jkun hemm jistgħu jitilfu x-xogħol tagħhom. Irridu nofru regoli f'ħafna stati membri m'hemmx leġiżlazzjoni, id-direttiva trid tiġi trasposta kemm jista' jkun malajr fl-istati membri kollha. Grazzi ħafna. Is-Sur Polċak. Grazzi ħafna.